kif qal sur Barroso fil-diskors ta' State of the Nation, meta qal li dawk li jagħmlu id-dibattitu mhumiex dawk li qegħdin lura, anzi huma dawk li huma l-iktar ġenerużi, l-iktar għom Ewropej li għandhom ikunu fil-qudiem tad-dibattitu. Grazzi sur Serkas bekk nagħlqu dan id-dibattitu għadha nivvutaw f'nofsinhar. Issa, il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa hija l-mistoqsija orali l-Kummissjoni dwar il-garanzija taż-żgħażagħ mill-Kumitat tax-xogħol eh, u affarijiet soċjali. Nisimgħu minn antisuni jura Beres il-persuna li għamlet il-mistoqsija. President, sur komissarju, mill-Lulju inti ressa din l-inizjattiva favur il-garanzija taż-żaza li l-Parlament Ewropew kien saqsik biex inti timplementa U l-affarijiet mixin il-qoddim. Il-Kunsill li jmiss, il-Kunsill tal-Affarijiet Soċjali u anki dak ta' xogħol, is 8 ta' frar li se jsir f'Dublin, se jitkellem se jsemmi u jiddibatti dwar din il-garanzija. Il-mistoqsija orali qed nagħmluha sabiex aħna verament nagħmlu l-mutana f'dan il-qasam għax it-sitwazzjoni tax-xogħol imma sit speċjalment dik taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea Ewropea verament hija waħda li ma nistawx naċċettaw. Li rridu namlu l-mutana, namlu minn kollox biex nikkoreġu s sitwazzjoni ta' bħalissa. Speċjalment naraw li fl-Svezja, Danimarka, l-Awstrija, imma anki il kuntrat tal żaħ fi Franza, ġifriet nafu li pajizet jamlu eh, ħafna xogħol dwar ix-xogħol ta' Zazax imma rridu nuru ktar determinazzjoni, naraw li naħdmu iktar ma naċċettawx il-fat li zazuħ jew zazuwa jispiċċa mingħajr xogħol meta illesti il-formazzjoni tiegħu li meta jispiċċa l-istudju erba xhur wara ma jiġix offrut b'xi forma ta' staġ jew inkella xogħol edin naraw li impoġġu l-opportunitajiet kollha flimkien biex ma nitilfux ġenerazzjoni kollha kemmi. Inti għamilt eh, proposta li tiddependi mill-volontà eh, jew ir-rida tajba tal-istati membri. U għalek aħna rridu eh, naqblu meta nitkellmu dwar il-Fond Soċjali Ewropew, aħna naqblu mal approċċ li ħadd inti għax hija waħda realista, imma xorta qed nitolbu l-istati membri u ngħidulhom jekk aħna rridu nifinanzjaw din garanzija żaża u nużaw il-Fond Soċjali Ewropa hemm bżonn nibqgħu koerenti. Irridu naraw li 25% ta' dawn il-fondi tal-koeżjoni jiġu użati u għal benefiċċju għas-servizz ta' dan il-Fond Soċjali Ewropew jidrinna u koll li rridu nirriflettu l-lin minn dan kollu forsi nejdu li sabiex aħna nikompensaw għal l makroekonomiku sabiex din il-garanzija ta' zazax tkun bieċa għodda Ewropea hemm bżonn eh, nirriflettu għal mekkaniżmi jkunu Ewropej Eh, ma naħsibx li l-EBSCO se jiddeċidi eh, fi frar issa, imma qed naraw it-triq li rridu nieħdu. Il-parlamentana jerġa' jgħidlek sur kummissarju u jgħidlek li din il-kunċett ta' din garanzija żgħażagħ tkun adattata għal realtà li jgħixu iż-żgħażagħ illum. Mhux qed nitkellmu fuq ċittadin tal-Unjoni biss, anzi bil-kontra nafu li l-iktar vulnerabli fi fost iż-żazax ħafna drabi ikunu nies li mhumiex membri tal-komunità li għandhom ċertu stigma għax qegħdin jinsabu qiegħda. Għalhekk ħafna e, drabi rridu morru mill-lin mill-populizmu u mill-affarijiet li forsi jidruna li huma sempliċi aħna jidrinna li din l-offerta garanzija ta' zaza tkun edha zom u dimajneja ir-realtà, il situazzjoni ta' dawk li kunu kol għamlu l-studji imma li forsi mandomx aċċess għax xogħol għax il-problema ta' l-età ta' 25 sena. Fil-rapport dwar il-xogħol fl-Unjoni Ewropea li rajna għanna wieħed minn kull ħamsa mizzazax qatt ma ħadmu u dawn qed nitkellmu wkoll li għandhom inqas minn 35 sena. Għalhekk jekk irridu insalvaw din il-ġenerazzjoni li ma tintilif ġenerazzjoni sħiħa ma jekk irridu wkoll li l-Unjoni kollha kemmi verament tiffaċċja l-impenn jew l isfida l-ikbar waħda dik tal-innovazzjoni jekk irridu żgħażagħ li tkun qed titħarreġ żgħażagħ li se jsibu xogħol irridu nibqgħu insemmu il-progress l-innovazzjoni sabiex din Ewropa tkun dejjem ġib il-qoddim il-valuri, il-modell soċjali kif qal il-President eh, Barroso xiftit ta' ilu stedinna li ners u leja. Għalek għal-Kunsil tal-EPSCO sur komissarju nishtiq li inti timbotta il pressjoni fuq il-Ministri fl-imkien mal-Presidenza tal-Irlanda sabiex il-proposta s realtà. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Beres. Grazie ħafna, Signora Beres għal-Kummissjoni Sur Andor. President, Onorovili membri, jiena nixtieq nirringrazzja dan il-Kumitat tal-li resqet din il-mozzjoni rezoluzzjoni qed naraw li l-Parlament Ewropew verament qed jaqbel mal-mod ehm, eh, ta' kif għandna eh, nibdew din il-garanzija tas-sażaħ tajjeb li nitkellmu fuq ċertu kwistjoni li għandhom xaqsu ma l-implementazzjoni tagħha jiena naqbel ma' senjura beres għax il-finanzjar tagħha huwa e, e, xi ħaġa importanti għandna l-ispejjeż fiskali imma jekk ma naġiċu se jkollna iktar spejjeż. Il-qat fost iż-żgħażagħ iqhom ħafna qed nitkellmu fuq 153 biljun ta' euro kull sena imma e, meta wieħed jitkellem fuq il-benefiċċji soċjali li jridu jitħallsu u anki il-taxxa li ovvjament ma tinġabarx. Dan miegħu hemm ukoll ġifieri il-problemi l-ekonomija, l-soċjetà u id-dannu li ġib iż-żgħażagħ anki ir-riskju ta' qatt fil-futur, il-diskussjoni soċjali, il-faqar il-garanziji ta' żgħażagħ huma investiment, u irid irrit għalhekk il kummissjoni trid eh, li mill-Fond Soċjali Ewropew jonħorġu l-finanzjament anke minn l-fondi oħra. L-ammonti kif nafu se jiddependu fuq ir-riżultati ta' negozjati dwar l-MFF u għalhekk aħna qegħdin nistennew li intom tejnuna biex ikonna ISF b'saħħtu fil- periodu ta' finanzjament li, li jmiss. Aħna na kemm bdejna ninnegozjaw dwar il-kontenut, dwar il-periodu il, il, eh, tal-2014 l-2020 dwar il-ftejmiet differenti anki biex inwaqfu il-garanzijiet ta' żdansaħ. Se nitkellmu dwar l-ammonti eżatt atti għal dawn l-iskemi se niddefinixxuhom flimkien il-Kummissjoni għalhekk taqbel kompletament li sabiex dawn l-iskemi jkunu verament tajba hemm bżonn li hemm partnerships eh, b'saħħithom bejn l-atturi kollha konċernati Aħna narfu l-fatt li mhuwiex faċli għal ċertu stati membri għalhekk iridu nibnu fuq l-esperjenza li diġa għandna f'ċertu skemi u qegħdin nipproponu sitt rekomandazzjonijiet li għandhom iservu bħala linji gwida biex nkunu noħolqu partnerships msaħħa l-appell tal-proposti u anke l-garanzija ta' zazax li aħna nidejna l-sajf li għadda għall-azzjoni nifokaw u dejjem fuq dawn il-partnerships il-rizultati dal-proġetti naraw li sejġu mażula fil-ġemat li ġejjin dan kollu sejġib expertise know-how u kol għadda kolla konċernati. Il-Kummissjoni taf li hemm ċertu restrizzjonijiet u li jġibu l-miżuri ta' austerità speċjalment dawk il-pajjiżi li fejn il-qat fost iż-żgħażagħ huwa qoli ħafna, imma nerġa' ngħid għad darboħra li se jkun hemm riżultati pożittivi f'dan l-investiment ta' garanzija taż-żgħażagħ. Dan semmejnieh fil- l-Annual Growth Survey tal-2013 u anki dan naraħ ukoll mir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-kwalità tal-infiq eh, pubbliku fl-Unjoni Ġifri dawn se jkunu investimenti li huma growth friendly. Ma jistax ikonna approċ li jkun tajjeb eh, għal kulħadd f'dawn il-garanziji. Hemm bżonn li qed jikkonsidru diversità, il ta' tluq differenti u diverġenti tal-istati membri, anki livelli differenti tal-qatfost iż-żgħażagħ u il-garanziji dal-atturi kollha konċernati iż-żgħażagħ li qed jiġu mirati minn dawn l-iskemi mhumiex xi grupp eh, l-istess omoġenju hemm eh, diverġenzi kbar u għalhekk kull stat membru jrid jikkonsidra x'in huma l-prijoritajiet, il-bżonnijiet skont il-gruppi tal żaħ li ħafna minnhom għandhom ħafna problemi differenti imma ovvjament im dimensjoni Ewropea qawwija ħafna għax aħna lkoll għandna l-istess għan ġifiri li nejnu izza saħtana. Solidar, solidarieta rridu narawa meta fi żmien diffiċli ta' budgets, rridu naraw li aħna ma meta nkunu qed nikkonsolidaw il-finanzi tagħna ma nkunux qegħdin nġibu problemi għaż saħt għall-futur tagħna. Surveillance multilaterali għall-implementazzjoni ta' dawn il-garanziji u il-Mutual Learning prone ta' din l-istrateġija Ewropea naraw li sabiex l-istati membri kunu jistaw jaqsmu l-esperjenzi ta' bejnietom. Aħna rridu jkun li jkun hemm monitoraġġ, jkun hemm rapporti dwar il-konċetti, l-implementazzjoni, r-riżultati ta' dawn l-iskemi u garanziji ta' zaza bħala parti mill- dawn il-Public Employment Services il-programmi tagħhom u aħna se jkollna rwol importanti wkoll meta qed nitkellmu fuq l-approċċ ta' partnership. Nikkonkludi billi ngħidilkom mm, onorevoli membri li diġà kellna l-ewwel preżentazzjoni tal-proposta fil-Kunsill fit-18 ta' Diċembru. Ħafna mill-istati membri laqgħu l-inizjattiva biħġarhom u wedu li jaħdmu b'mod kostruttiv biex eh, jintlaħaq eh, ftejn politiku fl-EPSCO ta' frar u kol iġifiri matul il-presidenza, iktar u iktar matul il-presidenza tal-Irlanda. Grazzi ħafna sul komissarju Andor. Issa nisimaw il-kellima għal gruppi politiċi is-sur Orix l-ewwel. President, nirringrazzjak. L-IPP diġa laqa tajjeb din l-inizjattiva. Aħna naħsbu li il-proposta hija waħda pożittiva. Nafu kol xinuma ċirkostanzi meta qed nitkellmu fuq 23 fil-mija ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. F'ċertu pajjiżi il-qatt ukoll jasal sa' 25 fil-mija pajjiż wieħed naraw il-livell ta' 45 fil-mija. Dawn huma ċifri li jridu jinbidlu. Għalhekk aħna nilqaw l-attività u eh, l-attività maġda li qed tagħmel il-Kummissjoni f'dan il-qasam. Imma rridu insaqsu min se jinħallas għal dawn il-programmi kollha. Manna lebda tweġiba għal dan kollu għax edin eh, din kollu hija eh, eh kaxxa maluqa ma nafux xem għalina hemm ħafna inizjattivi imma isom il-flejjes dejjem jibqaw l-istess. Iġifiri, dejjem l-istati membri jridu jagħmlu tajjeb. Situazzjoni fl-istati membri dvarja. u anki it-tip ta' għatfas tiżazah i varja meta wieħed iqabbel stat membru u ieħor. Għalhekk il-proposti jridu jkunu wkoll differenti. l-istati membri laqas l-Unjoni Ewropea ma jistgħu joħolqu x-xogħol għandna bżonn ekonomija dinamika biex naslu għal dan. Grazzi ħafna sur Orri. Issa, is-sur Serkas, għandek minuta, Sinjur. Bil-mikrofonu kjoġbu. Grazzi, Sur President, grazzi, Komissarju aħna fil-grupp tal-SND din l-inizjativa toġobna ħafna. Senejnukom, għedin warajkom u nisperaw li din l-idea tkun tista verament tkompli kif suppost għax il-problema hija waħda serja ħafna f'ċertu pajjiżi iktar minn 50% ta' dawk qiegħda huma żgħażagħ. F'pajjiżi qed nitkellmu fuq 65%, ċertu reġjuni jaslu għal 70 jew 80%. Ġifieri din mhux biss problema imma kriżi. Il-futur ta' dawn in-nies qiegħed fidejna aħna nħollu u norbtu il-futur tagħhom. Jiena naħseb li l-istati membri ridu l-mod ta' kif jaħdmu. L-affarijiet ma jistawx jibqgħu kif huma l-programmi li għandna bħalissa għarax ġabu. Il-programmi jridu jiġu maħsuba b'mod differenti biex inkunu verament nistgħu niġildu kontra din il-problema, problema li hija tagħna lkoll. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur Serkas. Is-Sinjura Hirsch, żewġ minuti. Grazzi, President Kommissarju il-qat fost iż-żazax li laħa aktar minn 20% u kważi 50% f'ċerti stati membri. Meta naraw dawn iċ-ċifri, naħseb huwa ċar li iva rridu passi bla dewmin. Mhux miżuri illi sejtlu fisseħ f'xi madwar sentejn oħra, iżda rridu azzjonijiet immedjati biex tassew iż-żazax ikollhom opportunitajiet mill-ġdid. Għalhekk aħna bħala grupp tal-liberali nappoġġaw din l-idea tal-garanzija żazax anke fil-prinċipju ma nixtiqux aħna li nitilfu ġenerazzjoni sħiħa. Il-garanzija żgħażagħ ma tistax tkun garanzija għal xogħol, l-impjegi innifisom huma għam mill-ekonomija, aħna ma nistax nagħmlu dan abbażi ta' xi program Ewropew, ġifir li aħna noħolqu mixxejn dawn l impiegi iżda il garanziji ta' dan it-tip jistgħu jgħinu l-iżgħażagħ biex isibu xogħol biex nillimitaw il-problemi li huma jiffaċċaw biex eh, huma wkoll naqsu mid-deficits li għandhom. Pereżempju fil-Ġermanja introduċejna programm ġdid fil-bidu ta' din is-sena biex nippromovu mobilità professjonali fost iżgħażagħ eh, qiegħda u dawk li għandhom diffikulta li jisibu impieg fl-Europa, dawk il-persuni li għat mandomx il-taħriġ meħtieġ, jew li kellhom il-taħriġ u mandomx impik, allura jess għandhom l-opportunità li jiġu eh, fil ġermanja Walek naħseb li tassew utli illi naqdu flimkien inizjattivi mill-Istati membri eh, bil-Garanzija Ewropea għaż-żgħażagħ li trid eh, għanda tiġi finanzjata mill-ISF għalhekk qegħdin dawn il-flejjes wara kollox u allura l-Ewropa sa fl-aħħar tista' turi x'inhu l-potenzjal suq tax-xogħol Ewropew nistgħu nimxu l-qudiem u flimkien sabiex li żgħażagħ tagħna għandhom prospettivi għal ġejjieni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hirsch, issa nara l-Onorevoli Turinen għal minuta u nofs. Grazzi. Iż-żaza fl-Ewropa għaddej minn żmien ikraħ. Ħafna m'għandhom xogħol u l-prospettivi tagħhom ekonomiċi huma negattivi. Pala politiċi Ewropej, allora dun saqsu lil nafusna aħna qegħdin nissagrafikaw ġenerazzjoni sħiħa. Din hija l-ewwel ġenerazzjoni li għandha prospettivi li huma għar għal-ġejjieni tagħha mill-ġenerazzjoni ta' qabilha. L-ewwel darba sa mit-twelid ta' l-Unjoni Ewropea. Sa mis-snin 80 rajna l-effetti eh, terribli tal-qat fost iż-żazax u l-effetti fuq l-individwi u anki fuq is-saċċetajiet. Pekk irridu nieħdu azzjoni deċisiva il-garanzija żazax huwa mezz sabiex nagħmlu hekk. Dak li huwa ridikolu dwar din il-kriżi huwa illi iż-żazax jiffaċċaw sitwazzjoni eh, mwera fejn eh, jidħol ix-xogħol Umbat, dawk li jaħdmu fil-qasam tal-banek jistaw jamlu dak li jridu. Garanzija għazzaza bekk hija tweġiba. Il-Kummissjoni għamlet il-xola issa sta għal Kunsill tal-Ministri u tal-Presidenza tal-Irlanda illi jamlu xolom. Aħna għanna aspettativi kbar ħafna. Grazzi l-Onorevoli Turnen, issa minuta u nofs l-Onorevoli Learik. President, Sur Kummissarju. L-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' sinonimu mal-qatt nuqqas ta' taħriġ u persuni bla dar. Minħabba dawn l-elementi kollha, il-Garanzija Ewropea għaż-żgħażagħ proposta hawnhekk jeħtieġ illi tiġi difiża u imwettqa' tana mhux biss tweġiba soċjali biex naffrontaw il-qatt, iżda huwa mezz ukoll biex nipproduċu kooperazzjoni Ewropea u noħolqu ġejjini għaż-żgħażagħ. Għanna aspett terribli fil-linja ta' politika tagħna Ewropea meta aħna nipposponu l-età ta' li wieħed jirtira iżda mbagħad iktar u aktar persuni jispiċċaw bla xogħol. U allura din il-garanzija huwa pass tajjeb il-qoddim u flimkien maħom jeħtieġ li jkollna drittijiet fejn jitlu l-edukazzjoni u t-taħriġ taħriġ li jkun kontinwu. Kif ukoll skejjel fejn persuni jista' jkollhom ċans ieħor opportunità oħra biex ikollhom it-taħriġ tagħhom. Kull żagħżugħ u żagħżugħa jeħtieġ li jkollhom is-sigurtà soċjali, id-dritt għal paga minima Ewropea li tkun ekwivalenti għal paga minima aċċettabbli u hekk ikonna taħlita ta' xogħol, taħriġ, adattat u anki apprentistat fiħdan il-kumpaniji. Garanzija Ewropea għaż-żgħażagħ eh, trid tiġi wkoll imwettqa finanzjament li jkun allokat speċifikament għal ġejjieni taż-żgħażagħ u mhux sempliċement mobilizzazzjoni mill-ġdid tal-kreditu. Grazzi għall-Onorevoli Learik Issa, daw kienu il-kellima fissem il-gruppi politiċi, issa naddu għall-lista tal-kellima l-oħra, nibdew bl-onorevoli man minuta u nofs. Grazzi, President. Il għat fost iż-żaza fl-Ispanja u Greċja huwa inaċċettabbli f'55% fil-Ġermanja għandna rata ta' 8%. fil-mija. U allura hawnhekk għandna distakk enormi li jista' jaqsam mill-Ewropa. U allura f'Diċembru 2012 ressaqtu pakket sul kommissarju biex aħna nġildu l-qat. Din hija xaġa li aħna nilqaw. Il-garanzija z-zazax naħseb huwa xaħġa ħaġa li ħareġ mill-Parlament ukoll għaliex eh, fl-2010 kien ukoll propost eh, f'rapport eh, li kien jiffoka fuq il-ġenerazzjonijiet tal ġejjeni issa jekk żagħżugħ jew jista' jkollu aktar taħriġ u ma jistax isib mbagħad xi tip, anzi jsib xogħol wara erba' xhur din hija xi ħaġa tajba biex bekk jagħmlu tajjeb għal jikun jistgħu jagħmlu tajjeb għal kwalifiċi li forsi ma jkollhomx. U bekk ikunu f'pożizzjoni li jsibu xogħol. Issa bazz tal-ISF dawn il-garanziji huma bbażati fuq il-prinċipju ta' promozzjoni u għajnuna l-individwu. Persuna li tuża dana kollu tista taċċetta l-miżuri li huma mresqa iżda ma jistgħux jitqisu mbagħad bħala xi tip ta' xibka soċjali zazah li jkunu kwalifikati jagħtu kontribuzzjoni effettiva għal ġejjini tal-kumpaniji tagħna. L-Istati membri tassew jeħtieġu li investaw, jinvestu aktar fis-sistemi ta' edukazzjoni u ta' taħriġ. Sitt stati membri jixtiequ jadottaw is-sistema ta' taħriġ eh, doppja li għanna fil-Germania u l-Ministru għanna jappoġġa dan fil-10 miljon euro li qed jiġu allokati u naħseb li dan huwa messaġġ pożittiv ħafna. Grazzi l-Onorevoli Mann, l-Onorevoli Regner issa. Grazzi ħafna sul President. Kummissarju, intom tafu sewwa il-5.5 miljon eh, zazuħu zazuħa li huma bla xogħol u għandna mbagħad rata ta' 66.6% ta' zazah edha fi Spanja. Dawn huma ċifri li huma ta' skandlu u bekk eh, jeħtieġ li nieħdu azzjoni immedjata. Jiena u kol nilqa eh, l-entuzjazmu tijak biex tiġildu il-qat u anki nilqa u kol il-sit pakket kontra l-qat. Jiena eh, ġeja mill-Austria, pajis fejn aħna sejrin tajjeb ħafna meta naraw it-taħriċ li noffru l-iskemi li għanna il-partnership soċjali u l-sistema edukattiva tat tip twin track fuq żewġ binarji l-Awstrija għamlet ħafna u minar tlaqli ikolli najt illi l-Awstrija nefqet ħafna u ħafna flus. Bekk issa wasal il-waqt tal-Spanja u Greċja illi jagħmlu l-istess ħaġa. Għalfejn ma waqfux font illi jitt tirizza il qat fost iż-żaża. Skużani President, inti taf illi inti taf illi mhux normali għalija illi nieħu aktar mill-ħin tiegħi. Skużani għat il-President, iżda ikonna nirrispettaw il-ħinijiet. Naddi il kelma issa li l-Onorevoli Harkin, grazzi President, jiena nilqa din il-garanzija jekk din is-seħ tassew tkun indikazzjoni tangibli l-Unjoni Ewropea tagħti tweġiba iżda pass żgħir u l-ewwel pass. Bekk irridu mbagħad naraw l-istampa kollha u il-programmi ta' austerità f'ħafna stati membri u tnaqqis investiment pubbliku naraw il l-modell f'pajjiżi fisser illi kellna kontribuzzjoni ta' rata ta' 29.7% tal-qatfossil zaza. Iżda nafu għanna 87.000 zazuħu zazuħa illi s-sena l-oħra telqu mill-Irlanda għax ma sabux opportunitajiet. Il-President Higgins dana il-ġimma l-oħra qal illi jina naf dwar id-dibattitu illi konċentra fuq is-sigurta tal-monita iżda iwarrab il-kwistjoni ta' element kbir tal-popolazzjoni, 55% ta' zaza f'ċertu pajjiżi li huma qiegħda, ma nistgħux ninjoraw dan l-aspett. Kummissarju, inti stess qed meta inti qed illi ma rridux nagħmlu kompromess għal ġejjini tagħna meta nikkonsolidaw il-finanzi tagħna. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Harkin. Grazie l-Onorevoli Harkin. L-Onorevoli Schroeter għanda minuta. President il-Kunsill indika l-qat fost iż-żazax bħala element importanti fil-kriżi. Issa qegħdin nistennew illi insegwu bil-fatti garanzija vinkolanti għaż-żazax huwa mezz kif aħna nistgħu nindirizzaw is-sitwazzjoni biex ikollna drittijiet adekwati għal żazax fl-istati membri kollha, miżuri bħal xogħol u anki taħriġ illi jiġu offerti liż-żazax fejn ikun hemm bżonn U allura l-Unjoni Ewropea fis-Semestru Ewropew irid ikollha mekkaniżmi biex tiżgura illi kollox jimxi kif suppost l istati membri iżda wkoll nitolbu l-Kummissjoni u nistennew li l-Kummissjoni illi tgħaddi mill-klima l-fatti. Għamilna proposti li jisu l-innovazzjoni bl-appoċċ għal ESF u anki brabda ma' zazax zvantagġati u kol, Iżda emmek mbatt sibna li kena minn kien kontrina anki għal minn ċertu għasma fil-Kommissjoni u għallura. Komissarju, jekk joġbok, nitolbok, zomma kelmek, ma kelma tijak, ibatinna messaċ ċar u appoġġana f'din il-proposta. Grazzi ħafna l-Nervli Xrete, minuta u nofs l-Nervli Pupakis. Grazzi jiena u kol nilqa Din l-inizjattiva sinifikanti u għaċar li żgħażagħ u ma vittmi ewlenin tal-kriżi bekk jeħtieġ illi nieħdu mezzi diretti biex nappoġġawhom. Ħafna drabi naraw illi għanna eh, livell qoli ta' qatt speċjalment f'pajjiżi bħal Greċja, dan qed jaffettwa lil ħajjithom u anki s-soċjetà kollha kemm hi. U allura rridu naggarantixxu li iż-żgħażagħ fl-Ewropa ma jkunux ġenerazzjoni miftlufa. Bekk irridu nagħmlu pressjoni fuq l-atturi soċjali gvernijiet u anki l-atturi l-oħra involuti biex bekk jinvestu f'azzjoni immedjata minar eh, ma konna impatt negativ fuq l-inta politika oħra. U għalek, meta naraw tant naqis fil-budgets komunitari u tal-nazzjonali, liema miżuri speċifiċi nistgħu nużaw biex niskuraw illi ikun hemm il-finanzjament għaż-żgħażagħ u li dana kollu jiġi implementat kif suppost l istati membri għaliex partikolarment għal dawk l-istati membri li palissandom għandhom memorandum eh, fuq rasom u din rridu konsidrawa. Grazzi l-Onorevoli Pupakis. L-Onorevoli Costello għandu minuta. Grazzi. Nilqa l-prioritajiet tal-presidenza ta' l-Irlanda illi huma fost l-ikbar sfidi li l-Unjoni Ewropea għandha qudiema. Jiena wkoll nilqa l-proposta li tkun il-mira tal-laqa ta' EBSCO fifrar f'Dublin. U nafu li għanna 23% pala rata tal-qat fost iż-żaza. U nafu allura li qegħdin naraw ġenerazzjoni e, mitlufa għaliex qed ikolhem ħafna migrazzjoni wkoll. President Barroso f'Dublin ġimgħa l-oħra eh, iddeskriva din il-garanzija taż zaza u din kienet xi ħaġa illi dawk li pparteċipaw fil-laqa ħassew li kienet xi ħaġa tajba zda jekk irridu din il-garanzija jeħtieġ li konna finanzjament konkret kif eh, semmit is-Sinjura Perez irridu nuru u nibatu messaġġ illi l-Unjoni Ewropea tassew qed titratta sitwazzjoni. Kummissarju għal dak li għandu xaqsam il-proġetti piloti, eh, nixtieq inkun naf eh, se tkun l-iskadenza għal dak li għandu xaqsam il-parteċipazzjoni ta' dawk involuti. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Costello. Es folgt nun... Grazzi ħafna l-Onorevoli Costello. L-Onorevoli Deli. Kommissarju hemm bżonn immedjat għal din il-ġenerazzjoni sħiħa li qed tiġi sagrifikata minħabba l awstarità Għandna dawn il-miljuni ta' żgħażagħ illi m'għandhom la taħriġ u lanqas xogħol. Iżda għandna soluzzjonijiet il-grupp tal-ħodor ilu jitlob għal din il-garanzija taż-żgħażagħ li taħdem fil-Norveġ eh, li taħdem anki fl-Awstrija u allura irridu kol nifukaw fuq pagi adekwati għaliex ħafna drabi u kol naraw illi iż-żazax irridu jaraw kif jiġu finanzjati meta jistudjaw. Un bat ikun hemm regoli stretti għall-apprentistat ma irridu dejjem eh, niġġieldu kontra l-isfruttar tal-sfruttament ta' żgħażagħ li dejjem jaħdmu fuq kuntratti għal żmien qasir biss jew inkella dejjem fuq apprentistat. Fl-istess waqt irridu insaħħu politika ta' xogħol illi tippromuovi xogħol ekoloġiku. Dinja sfida l kulħadd Irridu tassew naqdu flimkien iż-żgħażagħ mal-Ewropa. Grazzi. Grazzi lil Nervoli Deli. Minuta u nofs issa l-Onorevoli Bastos. Grazzi, President. Se nibdew is-sena b'livelli ta' qatt eh, drammatiċi fil-Portugal naraw li aħna qegħdin fit-tielet post fejn jidħol il-qat fost iż-żgħażagħ U hemm ukoll mewġa ta' żgħażagħ li qegħdin jemigraw ukoll xi ħaġa li konna rajna wkoll fis-seklu għaddiet. Il-differenza issa hija li din il-mewġa ta' emigrazzjoni qed tinvolvi aktar u aktar żgħażagħ u dawk li għadhom kispuċċaw l-università li qegħdin jfittxu opportunitajiet ta' xogħol li minn pajjiżhom. Dan qed ikollhom impatt negattiv fuq is-sitwazzjoni ekonomika li diġà hija imwera u allura eh, l-ispejjeż involuti fejn jitlu nuqqas ta' integrazzjoni ta' zazax fl-ekonomija e, twassal għal 750 biljun euro skont ċertu e, e, sorsi ta' data u allura din hija kwistjoni importanti irridu naraw illi dawn l-inizjattivi ikollhom tassew suċċess biex bekk nużaw fondi strutturali permezz ta' kollaborazzjoni mill-qrib mal setturi konċernati ma l-autoritajiet eh, reġjonali għal-servizzi għax-xogħol, eċetera, rridu tassew najnu l żgħażagħ biex mill-edukazzjoni jaddu għad-dinja tax-xogħol. Ma nistgħux inħallu lil dawn iż-żgħażagħ illi jibqgħu hekk fil-limbu mingħajr opportunitajiet għal-ġejjieni. Kummissjoni Ewropea Allura, ma rakkomandazzjonijiet edha tipproponi għal dawk l-istati membri illi edin jiet partikolarment diffiċli? Il-kelli ma titlef il-mikrofonu. Grazzi l-Onorevoli Bastos, l-Onorevoli Steinruck. Kommissarju, sinjuri, il-qat fost iż sazax mux biss irridu eh, naraw li din tineleb bil klimbis biss, anzi irridu naraw li tas sew nidwazzjoni konkreta. Jiena u kol naf illi irrit ikun hemm enfasi fuq iż-żgħażagħ, jiġifieri li jkollna inizjattivi għaż-żgħażagħ u li jkunu implementati fl-Unjoni Ewropea kollha kemm L-Unjoni Ewropea jeħtieġ li kollha skamb tixtieq tara li jkun hemm skambju ta' prassi tajba biex bekk naraw x'inhuma l-miri involuti u impossibbli għalina li nifmu x'qed isir ehm, fil-Kummissjoni u fil-Konsil tal-Ministri għaliex minnaħa qegħdin jgħidu jivardu niġġieldu l-qatt, iżda minnaħa l-oħra mhumiex lesti li jappoġġjaw eh, din l-inizjattiva li ġejja mill-Parlament. Naħseb li l-kapijiet ta' gvern għandhom jistħu għaliex hawnhekk għandna kliem biss iżda mbagħad maħniex qed ngħaddu għal fatti mod konkret. Grazzi l-Onorevoli Steinruck. Għanna l-Onorevoli Gutierrez Prieto għal minuta. Surandor. fil wat li aħna din nitkelmu, diġan tilfu żewġ impjiegi f'Ispanja u wieħed minn dawn e, intilef minn persuna zazua. U dan wkoll qed issef ħafna pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, ħafna żgħażagħ qed ibatu, iżda fil-waqt li dan qed jiġri, inti ma ressaqx lanqas proposta waħda biex ittaf fis-sitwazzjoni ta' miljuni ta' persuni. U allura issa huwa tard. jeħtieġ illi nistabilixxu eh, programm kofinanzjat illi aħna pala parlament qegħdin nitolbu għalih. allura ħafna nuqqas ta' fiduċja fis-sitwazzjoni minħabba eh, dan ir-riżultat. Allura il-Kummissjoni għandha l-għodot meħtieġa u anke r-riżorsi meħtieġa sabiex tieħu azzjoni. 10% tal-budget illi ma ntefaqx fuq il bejla tal-Banek ta' Spanja nistaw nindirizzaw din il-kwistjoni. Intom lesti tejnu l-Banek iżda inqas entuzjasti biex tejnu l-nis għalek kummissjoni uża dan il-Parlament sabiex tfassal dan il- program ek kif aħna qegħdin nitolbu. Grazzi ħafna lill Revli Gutierrez Preto, issa l-minuta s-Sur Hawit. Tafu li 40% eh, ta' e-, dawk edha fir Unit u ma taħt 25 sena u għallura għanna program li jgħin tnejn minn mit persuna iżda il-Partit Laburista ta' l-Ingilterra u kol kien ippropona programmi għal garanziji biex ikun hemm ukoll tnaqqis fit-taxxa u anke biex nintaxxaw aktar dawk li huma onja u il-membri parlamenti u il-membri parlamentari u kol appoġġaw il-trade unions għal dak li għandu xaqsam charter li jiggarantixxi dawn il-garanziji ta' zaza iżda anki fil-reġun tiegħi mir-Renju Unit aħna reġun mill-qut ħafna minn għal dak xaqsam il-qat fost iż-żaza u il-Princess Trust u kol qed jiġi involut u wieħed minn kull ħames persuni zaza eh, fil-reġun qed jgħidu li l-prospettivi tagħhom ġew mill-quta negattiva u wieħed minn erba' qed nħossuhom depressi ħafna u kellna persuna minn Norfolk illi eh, missiru miet u telaq mill-iskola u issa huwa dependenti fuq il-medicinali. Ejja ma natux din il-persuna il-mediċini iżda ntuha tama. Vielen Dank, kollegi Kollege Howitt. Es Grazzi ħafna, Sur Hawet. Issa għal minuta, is-Sinjura Nevedalova. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, kummissarju jiena tal bohra nħu gost li qed niddiskutu l-kwistjoni fl-Ewropa, qed niddiskutu għaliex is-sitwazzjoni hija waħda ta' problema kbira għalina. Il-kummissarju l-proposta dwar il-garanzija għazzazah. Ma nafx din kienet inizjattiva soċjalista, inizjattiva minnaħa tal-Partit Soċjalista Ewropew u il-Kummissjoni ispirat ruħa mill-idejat eh, ta' xelluk. U importanti illi zaza ħina taw taħriġ u apprentistat kif ukoll internships dan dan huwa mod kif nistgħu noħorġu minn din il-problema. Iż-żgħażagħ huma l-futur tagħna. Iridu ninvestu fil-futur tagħna. L-istat membri ma fadlilhomx flus 10 biljun euro huma bżejjed biex noħolqu 2 miljun post tax-xogħol. Għanna bżon 30 biljun euro biex nimpjegaw il-żazax kollha li huma qiegħda. Jekk ninvestu fiż-żaza se ikun hemm se se jkollna profit fuq l-investiment illi nagħmlu. Grazzi ħafna issa il-kallim li jmiss Gardja Zabal Rubjal. Grazzi ħafna, President, grazzi ħafna, Kommissarju. Il-ġlieda kontra l-qatt fost iż żaża hija parti mill-attivitajiet illi jagħmel il-Parlament, il-Kummissjoni u dawn ġew ġiet adottata fil-Strateġija 2020 għandna qatt oli u kwalunkwe strateġija li tista' tiġi implementata nilqgħu bdejna miftuħa. Però din l-istrateġija li trid tara kull żagħżugħ li jingħata xogħol, edukazzjoni u internship wara erba' xhur ta' qatt hija mhijiex kompluta hija limitata wkoll għal zazah li huma taħt il-25 sena u għalhekk din tiddependi fuq il rida tal-istati membri dan minħabba l-fatt li m'għandix pjana tajjeb kif se tiġi finanzjata. Għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm miżuri li jiġu stabiliti biex niżguraw li jkun hemm l-implementazzjoni f'kull stat membru u li jkun hemm ukoll kriterji ta' kwalità Dak għandu xaqsmu mal-salarji. Nisperaw u koll jkunem bizzejet rizorsi fil-periodu fil MFF li jmiss. Grazzi ħafna, Sinjura Gadja Zabal Rubjal, issa kollegi wasalna għal proċedura catch the eye għanna dinu situazzjoni diffiċli, għanna 5 minuti biss u għaw 20 ruħ li u jitkellmu. Kelli naqta tlet persuni mm, għalix kienem kellima li ma zammewx mal-ħina lokata li jom. Sej kolli nati, mussa se nati il-mikrofonu li diġa tkellem f'dan id-dibattu jew dak ta' qablu nispera li taqblu ma dan ma dan din il-limitazzjoni ma nistax nagħmel mod ieħor. Mela, l-ewwel kellim is-sira Maġej Mukovic. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur President. Jena nilqa din il-garanzija għaż-żgħażagħ nilqaha bidejja miftuħa għaliex iż-żgħażagħ li m'għandhom xogħol ma jistax ikollhom familja, ma jistax jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Dini raġuni għalfejn għandu jkun hemm aktar taħriġ. U dan huwa importanti ħafna. Wara erba' xhur ta' qatt ikun tajjeb li kieku dawk ikollhom l-għażliet tagħhom. Għalhekk importanti li l-modell Ewropew jiffoka fuq iż-żgħażagħ. Però m'għandniex biżejjed motivazzjoni. Mhuwiex ċar li kollox se jkun wartu żgħar fil-futur jekk irridu niżguraw li żgħażagħ ikunu soluzzjoni li jridu nikkunsidrawhom ukoll meta nħarsu lejn il-problemi. Grazzi ħafna issa il-kellim li miss. Grazzi kollegi. L-Ewropa ma tistax titlef ġenerazzjoni ta' zazax sħiħa il-qat hija xi ħaġa terribli għanna aktar minn 25% ta' għat fl-13 il-pajis, aktar minn 55% f'ċertu pajizi. 5.5 miljon ruħu zazuħ huma qiegħda. Dawn huma zazuħ fl-aqwa tagħhom li tant jistgħu jkunu produttivi. Ma jistax ikun illi noqogħdu nistennew li jkollna it-tkabbir u l-kupru ekonomiku se jkun tard wisq għal miljuni ta' zazax. Sfortunatament, il-politika ta' austerita u ta' tnaqqis fil-infiq qed jagħmel qed jagħmel aktar problemi. Jiena naqbel ma' din l-iskema ta' garanzija żgħażagħ. Is-sitwazzjoni hija waħda urġenti huwa importanti li dan l-istrument eh, jaħdem it-fit mal eh, awtoritajiet autoritajiet lokali biex kluħat ikun jaf kif se taħdem. Grazzi issa is-sur Kromberg. Grazzi ħafna il-Finlandja għandha esperjenza fuq il-garanzija għazzazza. 80% tal-qat eh, jaħdmu fis-servizzi Nipruvaw ntejbu u koll il-ħelit ta' zazah fil-post ta' xol, pero irridu nsibu dawn il-postijiet ta' xol, jekk nħarsu lejn l-Europa ta' nofsinar, huwa importanti naraw illi ikunem tkun possibbli jkun hemm tranzizzjoni bejn pajjiż u ieħor sabiex żagħżugħ Spanjol ikun jista' jaħdem fil-Ġermanja pereżempju. It-tieni net jekk ser jkun hemm finanzjament mill-fondi strutturali u importanti li dawn il-fondi kun jistgħu jiġu użati biex eh, dawn jiġu impjegati fi servizzi għax xogħol għaliex inkella dan mu se jisarfu għal xejn. Grazie onorevole Marfi. Grazie ħafna Marfi jekk joġbok. Grazie ħafna. Il-Kummissjoni tista' turi Eh, saturi dispjaċir fuq dan il-qata zazah, pero rridu nattakaw din il-krizi, mux qed nassumu li memx memx bizzajet esperienza fuq ix-xogħol, memx flessibilità. Dan għaliex il-Kummissjoni u l-Kunsill Ewropew u mill-maġġoranza tal-gruppi politiċi f'dan il-Parlament Minajr investiment il-garanzija għazzaza se tkun biss weda fira tista' tiġi użata wkoll biex isiru miżuri ta' attivizzazzjoni bħal eh, xolijiet li ser waslu l ewropa biex kolla cheap labor u eh, ikonna kondizjonijiet zina eh, għax-xogħol. Għandu jkun hemm mobilità għaż-żgħażagħ u li nagħtuhom xogħol illum qabel għadha. għandu jkun hemm investiment anke fl-edukazzjoni sabiex ikun hemm aċċess ħieles għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Murphy, issa Sur Salavrakos xek joġbok. Grazzi ħafna. Il-President kollegi, l-awsalità, il president kollegi l awsalita il riċessjoni u l-kriżi madwar l-Europa kollha din mhix biss kwistjoni ekonomika, din għandha x'aqsam ukoll ma' saħħa, saħħa psikjatrika. Qegħdin inġelu ġenerazzjoni sħiħa li tafaċċa ruha ma' dawn il-problemi psikjatriċi. Jiena nilqa l-inizjattiva li niddiskutu din il-kwistjoni pjanijiet u programmi għal garanzija zaza għandhom jimxu l-qoddim. Ma jistax ikun li jibqaw biss inizjattiva fuq eh, miktubin biss huwa essenzjali li nifmu li dawn il-miżuri ta' awsterità madwar l-Ewropa u l-qatt fost iż-żgħażagħ qed naraw ukoll sezzjoni ta' żgħażagħ li għandhom edukazzjoni li qed eh, jiffurmaw grupp ġdid fis-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna issa Sur Sternov jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi Sur President, jiena qed nieħu l-mikrofonu bħala l-aktar eh, raġel żagħżugħ f'dan il-Parlament jiena wkoll ġej minn partit li l-membri tiegħu 80% tal-membri tiegħu huma huma ta' ta' iżar koll. Se nindirizza l-problema speċifika ħafna mill kompaniji għandhom bżonn zazax. Jirrikjedu li zazax ikollhom l-esperjenza Il-mistoqsija tiegħi kif xi ħadd li għadu ħroġ mill-università u mill-iskola se jkollu l-esperjenza ta' xogħol. U għalhekk ma jkunx jistgħu jsibu xogħol għax ma jkollhomx esperjenza u m'għandhomx esperjenza għax ma jistgħux jsibu xogħol. Għalhekk nappellalkom, Kummissarju, meta il-kumpaniji jagħmlu użu tal-fondi Ewropej biex joħolqu xogħlijiet għaż-żgħażagħ tridu tamlu ċara li ma jirrekjedux esperjenza għalix dinija ħaġa diskriminatorja għalija. U nkalla mux ser niksbu l-anijiet li eh, stabilixxejna hawnhekk. Grazzi ħafna, issa naddu għas-Sinjura Lukaċeska Ċeska jek joġbok. Grazzi, Signora President. Jien naħseb li waġust li najt li pala min ma jahs, ma pal dawk li huma sinjura ma jifmux minnu bil ġoħ dawk li għandhom xogħol ma jifmux li minni m'għandu xogħol. Wasal iż-żmien li naħsbu fuq il-problemi li għandhom qudiemhom dawn iż żaħ qiegħda, kellna ħafna inizjattivi semmu li tridu imma il-żaza edha għadhom qed jistennew, għadhom qed jistennew għal dak ix-xogħol. U kull sena li tgħaddi qed jiżdiedu. L-inizjattiva hija waħda li nil-qawa. Imma l-inizjattiva hija biss inizjattiva, irridu narawha li taħdem fil-verità il-Kommissarju spiega kif l-Istati membri ser iwettqu dan jekk din l-inizjattiva tieħu forma ta' rakkomandazzjoni jekk l-istati membri ma jekk din l-iskema ta' garanzija għażażaħ ma ma sirx fil-verità dawn ser eh, ikollhom sanzjonijiet dawn l-istat membri jew le jew nkella se jkollna biss aktar żgħażagħ li ma jkunux kontenti. Grazzi ħafna. Il-Sinjor Ġifrieska jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President il-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-garanzija għaż-żgħażagħ mill-Kummissjoni Ewropea ser tati spinta l-azzjoni Ewropea f'dan il-qasam, però għandna ħafna mistoqsijiet u ħafna wkoll nuqqasijiet li jista' jkun hemm fil-fażi ta' implementazzjoni. F'ċertu pajjiżi ikun hemm bżonn ta' aktar minn erba' xhur biex żagħżugħ jisib xogħol għaliex ma jkunx hemm dawn ix-xogħlijiet għal dawn il-żgħażagħ. Il-tnaqis fil-fondi pubbliċi huma wkoll problema oħra. L-atturi prinċipali fis-suq tax-xogħol iridu jikkooperaw mal-żgħażagħ qiegħda biex jiggarantixxu li jkun hemm taħriġ u li jgħinuhom isibu xogħol. Ħadd li ma ħadd li għandu bżonn għajnuna fil-suq xogħol m'għandu jbati minħabba dan għax ma jkunx jista' jsib taħriġ u għajnuna biex jsib xogħol. Grazzi ħafna issa l-onorevoli jekk sari jekk jogħġbok. Grazzi. Mela fl-istorja Ewropea din dinja l-ewwel darba illi zaza ta' edukazzjoni tajba huma qiegħda b'numri u b'figuri li huma traġiċi. Apprentissat huwa aħjar milli tkun qiegħed imma nibża illi jekk din l-iskema ta' garanzija żgħażagħ ma tiġix implementata tajjeb, mela mbagħad se jkollna biss skema oħra ta' taħriġ għazzaza. Il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija kif din ser tiġi implementata? Meta nħarsu lejn tnaqqis fil-fondi pubbliċi fl-Stati membri, riċerka, taħriġ, dawn kollox kollu qed jitnaqqas. Il-budget Ewropew qed jitnaqqas. Kif din il-garanzija żgħażagħ ser tkun implementata kif sertejn li żgħażagħ jekk kollox qed jinqata' bla doċ, il-fondi tinqataw bla doċ, jekk ma hemmx xogħlijiet, m'hemmx xogħol ta' kwalità, kif sertajn din l-iskema? Grazzi, onorevoli. Grazzi l-onorevoli irrigojenista, jekk joġbok. Grazzi, Kommissarju President. Aħna l-kolla din hawnhekk għaliex bħal madna kamil darba m'hemmx ma jkollniex futur mingħajr iż-żgħażagħ tagħna. Bħalma semmew ukoll bosta kollegi għanna l-aktar ġenerazzjoni edukata imma xorta m'għandhomx opportunità biex juru x'jafu jagħmlu. L-Ewropa mhix kapaċi li tipprovdi rispons attwali għal din il-problema, rispons ċara għal din il-problema. Anke l-finanzjament irridu naraw kif se jsir biex nużaw ħalli eh, nindirizzaw din il-problema il-pubbliku ma jridx jara aktar proposti li ma nikzbu xejn bihom, il-Fond Soċjali Ewropew kellu r-riżorsi neċessarji biex ikun effettiv. U l-garanzija għal żada tkun se tiġi implementata, però is-sitwazzjoni hija waħda urġenti kummissarju ma nitkellmu fuq il-qatt u għalhekk irridu naġixxu mingħajr dewmin għaliex ħafna drabi il rispons eh, jasal tard wis. Jekk joġbok, komissarju, huwa azzjoni issa l-lum qablada. Taċċetta blue card Onorevoli Rigoyen, taċċetta blue card Jek joġbok? Kollega Sikaw jekk joġbok. Grazzi. Il-mistoqsija tiegħi għal kollega tiegħi hija din. Hemm livell li huwa oli wis taqat fost iż-żgħażagħ, però għandna wkoll livell ta' eh, studenti li tilqu mill-iskola li huwa oli wkoll. Ma taħsibx din hija problema wkoll għall-Unjoni Ewropea miex problema wkoll għall-Unjoni, l-istituzzjonijiet u għall-Istati membri mhijiex biss kwestjoni ta' edukazzjoni imma dini dan huwa l-uniku mezz biex issib xogħol. Iva, tassew, naqbel mija kompletament. Għandi raġun li ħafna zazaħat jitilqu mill-iskola U eh, dan kien jiġri wkoll fil-passat fi Spanja għaliex kien faċli li stib xogħol fi Spanja bla xogħol, immissa ħafna eh, l-istib xogħol fi Spanja mingħajr edukazzjoni, imma issa għandna nies li huma kwalifikati, edukati li qed ikomplu jistudjaw, però nixtiequ li jkun hemm ix-xogħlijiet meta huma jirritornaw fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna l-Onorevoli Keller. Grazzi. F'ċertu reġjuni fl-Ewropa 50% ta' persuni ta' 25 ta' 25 sena m'għandhom xogħol. Dawn ir-reġjuni nista' nistaw natuhom opportunitajiet, però rrid ikun hemm taħriġ, eh, inklużjoni, anke taħriġ għal dawk li ħarġu iż-żgħażagħ. ċaġa li tiġi implementata fl-istati membri u li tkun eżempju ċar ta' solidarjetà Ewropea għaliex jekk nitilfu ġenerazzjoni sħiħa din mhijiex biss problema għall-ekonomija imma problema kbira għall-demokrazija. Grazzi l-Onorevoli Paxka jekk joġbuk. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kommissarju. Ma rridx ngħid li l-Kummissjoni ma tiġ toħloq xogħlijiet għażaża, imma se jkolli ngħid xi esperjenzi minn pajjiżi stess. Minkejja ċirkustanzi diffiċli, pajjiżi għaddej minn tkabbir ekonomiku numru ta' kumpaniji tal-karozzi u tal-elettronika qegħdin eh, fitxu ħaddiema. Għandna 25% ta' qatt. Imma dawn iż-żgħażagħ mhumiex interessati f'dawn ix-xogħol, m'għandhomx it-taħriġ neċessarju. Ħafna żgħażagħ jażlu eh, suġġetti ta' l-umanità l-nuċa l-umanità u li mumiex eh, għalek tajbin f'dawn eh, l-industriji, għalhekk jista' jkun li m'għandniex f'dak eh, li tisir l-università, dak li tisir fl-università ma jaqbilx ma' suq tax-xogħol. Signora Krassa, grazzi ħafna. Smajna ħafna kumment interessanti sissa imma rrid ngħid li qegħdin f'sitwazzjoni urġenti għalhekk immedjatament hemm bżonn li nieħdu passi, passi diretti sabiex inrażnu il-qatt. Għani taffetwa, problema li taffetwa mux biss il-pajjiżi tan nofsinhar imma pajjiżi oħra kif iċ ċentru tal-Ewropa. Qed naraw il-żgħażagħ li jitilqu minn mhux biss minn pajjiżhom imma anke mill-Ewropa stess. Iġifieri, l-ekonomija tagħna qed titnaqrilha qed tissir inqas kompetittiva. Huma affarijiet li rridu niddeċidu ta' malaj. Eh, Mardux ninsaw li diġà għandna programmi għaż-żgħażagħ. Diġà għandna l-possibilità li namlu evalwazzjonijiet serji għalhekk ir-riżultati issa rridu nużaw nużawhom tajjeb biex nevitaw li namlu ċertu żbalji u naħlu il-flus. Issa jekk ma jkonniex qafas iktar wiesa għall iżvilupp u tkabbir tal-pajjiżi ta' nofsinhar u bilanċ bejn il-pajjiżi l unjoni Ewropea qatt musir nexxinna noħol u kundizzjonijiet għal tkabbir sostenibbli vajabilità. Jiġifieri investiment li se jiġbed nixbdu ktar investiment biex eh, konna xogħol xogħol fejn bżonn in-nies eh, fejn qegħdin in-nies fejn jistgħu joqogħdu n-nies issa sur Kelly. Grazzi ħafna, Signora President. Din hija kwistjoni serja ħafna u wara il riċessjoni nafu li l-iktar li sofru minna huma il-żazax. Żazax marru l-iskola jistudjaw, ġibu il-kwalifiki, u bat ma jsibux fej jaħdmu. Jina naf li anki izza zaħ li jispiċċaw l-iskola u jkollhom il-kwalifiki jmorru għall-interviews jaddu ġranet, jaddu sijat u mbagħad laqas biss jindanjaw ruhom ituhom risposta. Inaħseb ukoll li l-immigrazzjoni f'pajjiżi qed inħossu ħafna eh, u naraw li mill-klassi ta' 96 f'pajjiżi fir-reġjun tiegħi tlieta biss għadhom jgħixu fl-Irlanda. Ġifiri, ejja naraw li l-2013 naraw li tkun is-sena li nerġgħu nagħtu tama ġdida lil-żgħażagħ tagħna, lin-nies tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Bekk, ġifiri wkoll spiċċajna l-kaċ tiegħi mela nisimgħu mingħand is-sur Andor. Signora President, onorevoli membri, Naħseb li din kienet diskussjoni importanti fuq suġġett li wieħed jista' jqisu bħala proposta eh, emblema ta' proposta matul dan il-mandat. Għada kemm bdiet il-Presidenza tal-Irlanda u nafu li mhux għall-Ministru Bertin biss din hija priorità, imma hija priorità dan is-suġġett huwa priorità għall-Gvern kollu Irlandiż Għalek qed naraw kemm huwa importanti u l-Kunsill tal-Ministri għandu jikonkludu jikonkludi fifrar dan, is-suġġett biex l-implementazzjoni tkun tista' titwal fis-seħ mill-aktar fis. Aħna nafu li situazzjoni hija waħda imwera ħafna, imma minn mindu smajt dak li għaddej fl-Irlanda u Spanja u kol fejn qed nippuntaw ukoll il-responsabilità lejn il-Kummissarju nixtieq li nagħmlu analiżi ftit iktar serja. Trid jiena dejjem les li niddiskuti dwar l-oriġini tal-kriżi imma jekk ngħidu li l-kriżi qiegħda magħna mħabba l-linji ta' politika ta' Eh, tal-Unjoni Ewropea, da mhux minnu għax hekk aħna nafu li l-problemi ta' spekulazzjoni tal-proprjetà fil-Spanja u jew il-banek li ma eh, ġabux ruhom kif suppost fl-Irlanda ma naħsibx li mbagħad nistgħu ngħidu li kollox tor tal-Ewropa. Jiena naf li situazzjoni fi Spanja hija waħda verament serja u l-birat wara li kien hemm proposta ta' Diċembru eh, jiena l-birat lula diskutejna F'Ispanja se nerġa' mur lura. Spanja għax verament dan il-pajjiż li ktar li qed isofri mill qat fost iż-żgħażagħ, mill qat in ġenerali f'din il-kriżi. Naħseb li l-inizjattiva dwar il-garanzija żgħażagħ turi li l-Unjoni Ewropea verament taf taf taħdem tajjeb li taf tuża il-prassi tajba taf tagħmel kooperazzjoni kostruttiva bejn l-imsieħba taħba u taf ukoll li tagħti affarijiet ta' sustanza lis semestru Ewropew u għamennu li aħna rridu nużaw li l-prassi tajba li toħroġ minn l-Austria jew minn Finlandja. Eh, Prim Ministru, għadda se nisimgħu Prim Ministru u se jgħidilna eh, fuq kif ħadmet. Eh, u jedinna kif ħatmet il-garanzija ta' zazax f'dan il-pajis. Issa, il model ta' dual training mill-Germania, mill-pajizi li ħadmet mill-Austria, hija ħaġa tajba wkoll kif aħna ntejbu servizzi ta' xogħol il-mod kif jifunzjonaw, il-mod kif il-possibiltajiet sabiex ikun hemm iktar mobilità sabiex din tista' tiġri minn pajjiż għal ieħor dan huwa qasam li qegħdin nkomplu naħdmu ħafna e, bisħieħ flimkien mal-membri tal-dan il-Parlament fuq. Kif qalet is-Sinjura Hersh, huwa minnu li il-garanzija taż-żgħażagħ mhix il garanzija tax-xogħol, għax mux se teqret il-qat fost iż-żazax, imma tista tejn biex trażnu mod qawwi għax tkun tista' toffri pakketti ta' xogħol, ta' taħriġ, taħriġ ukoll eh, fuq livell universitarju. Jekk ikoll xi ħadd ikun jista' jikseb opportunità ta' formazzjoni li ovvjament dejjem settejn biex dik il-persuna tkun iktar f'qada aħjar biex issib xogħol. F'dan l-aħħar snin ġi diskuss ħafna il-suġġett tal-flex security u nafu għalek li meta daħlet iktar flessibilità is-sigurtà tax-xogħol bata. Is-sigurtà tax-xogħol huwa importanti għal eh, ġenerazzjoni issa qiegħda tkun diffiċli għal ġenerazzjoni waħda rridu eh, naraw kif naraw li l-problemi ma jkomplux imorru għallar, irridu intejbu il-mod ta' kif is-suq tax-xogħol fl-Ewropa imur għall aħjar anki ġifri fi żmien ta' tranzizzjoni wara l-kriżi. Il-finanzjament kif diġà għedna huwa importantissimu imma ir-risorsi jeżistu fil-ISF u daw irrid issa nagħmluhom ċertu priorità bejniethom anki iġifiri fuq medda twila ta' żmien. Jina naqbel kompletament ma dak li qalet u ta' Issa inna nitkellmu fuq in-nies qiegħda fl-Ewropa u ma jsir xejn. Issa mill-kliem irridu morru għal-fatti fuq il-finanzjament għal dak li jessef ta' din is-sena mhux biss imma anki li jessef fuq medda itwal ta' żmien fl-MFF li jmiss. Naħseb li dan se jkun il-qofol ta' kif nistgħu nifinanzjaw il garanzija ta' Zaza. Issa fuq il-proġetti iktar konkreti kif is-Sinjura Costello saqsiet fix fil-ġimat li ġimat se nkomplu nirrendu l-affarijiet iktar konkreti u jiena se nkompli xogħol l-Irlanda biex nirrendu dal-affarijiet iktar konkreti. Jiena nixtieq ningrazzjakom kollha għall lajnuna li tuna mhux biss illum da żminijiet imma minn tliet snin ura minn mindu bdejna l-istrateġija tal-2020 u l-inizjattivi prinċipali għal żgħażagħ u għal dawk eda, Sinjura Beres, Sturi Turinen dan, din lajnuna għanna bżonna lajnuna ta' għax il-diskussjoni ma ta' hawn. Il-konċett issa ta' din garanzija ta' zazax kif se timx il qoddim issa huwa kruċjali l-messaġġ irdu nibatu l-istati membri hemm bżonn ġifiri li fi frar naħdmu tajjeb u anki dwar il-finanzjament iktar il qudiem Grazzi ħafna. Grazie Commissario, comunico di aver ricevuto una Grazie ħafna għal din l-mozzjoni ta' risoluzzjoni bekk nistgħu nagħlqu d-diskussjoni il-vot neħduh nar l-erba' 16 ta' jannar. Ora l'ordine del giorno. Issa, skont l-agenda, se ninnaddu għal dibattitu konġunt il-politika ta' koezjoni fond ta' solidarietà tal-Unjoni